u permezz tiegħu l-opinjoni ta' ċittadini jistgħu jinstemaw u nixtieq jiena nirringrazzja l kummissarju għal fatt li kien daqshekk trasparenti waqt id-dibattitu għalhekk nistgħu nagħlqu d-dibattitu tajt iċ-ċer u se nivvutaw aħna nhar l-erba' f'nofsinhar. Għalhekk, sinjuri, eżis kollegi, nistgħu aħna nkomplu bl-aġenda tagħna. Mistoqsija orali fuq il-trasferiment ta' data għallej l-Istati Uniti minnaħat tal-Istati membri għabbażi tal-Memorandum of Understanding. Din hija mistoqsija tal-alde l-ewwel nisimaw minnant l-awturi tal-mistoqsija Signora Entfeld. Iva, grazzi President, jiena nista' nitkellem fil-qosor ħafna il-mistoqsija orali hija ċara ħafna. Aħna bħalissa qegħdin naħdmu fuq pakett PNR Il-Komissjoni eh, preparat tlet manda abbozz ta' mandat eh, għal negozjati mal-Stati Uniti, Kanada u l-Australia u sadatant l-Istati membri edin jinnegozjaw bilateralment fuq ma l-Istati Uniti fuq il-trasferiment ta' data personali. ċe pratikament qed jagħtu l-aċċess għall-Istati Uniti għal databases Ewropej u daw inkludu anki id-data tal-passiġġieri. Qabel l-awla tista' tieħu pożizzjoni fuq kwalsiasi proposta ftehim PNR rridu nkunu nafu x'inhi situazzjoni għax jekk l-Istati membri qegħdin jaqblu, qegħdin jiftehmu mal-Istati Uniti bilateralment biex jitrasferixxu d-dejta tagħna, allura x'qegħdin nagħmlu aħna f'dan il-Parlament. Qed isir dan. Et għaluli u kol, pero mandi lebda mod biex niverifika dan għax il-negozjati, il-ftejmiet bilaterali huma sigriti. Għalulna illi dawn jistaw jirrigwardaw Eh, id-data PNR ta' ċittadini mhux Ewropej jew anki eh, ċittadini Ewropej li sejrin postijiet li mhumiex fl-Istati Uniti għal daqstant ma nafux hekk se jkunu koperti minn dan il-ftehim. Għandna bżonn ta' kjarifika ċara qabel ma nkunu nistgħu nieħdu pożizzjoni fuq il-PNR. Mbagħad fl-aħħar Kummissarju, il-weekend li għadda eh, kien hemm suġġett ieħor illi skoprejt illi ma ġejniex informati fuqu. Din hija l-one stop security. Tkun ħaġa tajba kieku informana. Pratikament il-Kummissjoni qed tinnegozja mal-Awtorità tat-Trasporti tal-Istati Uniti. U dana eh, se jinvolvi t tneħħija tal- verifiki ta' sikurezz ta' sikurtà għal ċittadini Amerikan li jiġu fl-Ewropa u viċeversa. Jiena nħossa ħaġa stramba illi e, e, il-verifiki ta' security għalina li semmu l-Istati Uniti e dejjem iktar dejjem iktar komplikati u nħallsu anki iktar u minna l oħra l-Kummissjoni qed tinnegozja illi dawn is-security checks nistgħu nneħħuhom għall-Amerikan li ġejjin law. Jien naħseb li wasal iż-żmien li l-Kummissjoni tagħtina informazzjoni ċara u sħiħa fuq l-istat ta' dawn negozjati u jiena nixtieq nagħlaq fuq da jekkux eh, veru illi huma l-Istati Uniti li qed jimponu dawn l-istandards ta' sikurità eh, biex dan il-programm jsir possibbli. Grazzi. Grazzi. Issa għaddu għas-Sinjora Sippela 3 minuti. Grazzi, kollegi. E, eh, e, lum tkellimna fuq it-trattat tal-Lisbona ħafna drabi, nixtieq ngħid ħaġa pożittiva. Il-maġġoranza ta' ċittadini ħossu li hija ħaġa tajba li wieħed jista' jivvjaġġa mingħajr frontieri fl-Ewropa u li wieħed jista' jċaqla b'libertà. Però aħna nħallu anki traċċi warajna eh, bid-dejta. Id-dejta tagħna mhumiex qegħdin maħżuna f'ġostat membru ieħor wieħed imma mal-Unjoni Ewropea kollha. Da stanti ħaġa tajba. Propju f'dan is-settur fejn iridu nħarsu id-dejta ta' ċittadini Ewropej iridu nagħtu iktar kompetenzi fuq livell Ewropew. Għax iċ-ċittadini jistennew eh, u għandhom raġuni li d-dejta tagħhom jkunu protetti fl-Ewropa kollha kif suppost. U id-dejta ma jiġux eh, mibawta l istati terzi jekk eh, memx propju bżon. Aħna bħala Unjoni Ewropea, bħala Parlament Ewropew, bħala Kunsill, flimkien ma l-istati membri irridu eh, garantixxu din il-protezzjoni. U kif nistgħu namluħda jekk minnaħa il-Kummissjoni Ewropea hemm eh, eh, konċessjoni ta' data, irridu naraw għalfejn qed jiġu użati dawn id-data u x'tip ta' mekkaniżmu ta' protezzjoni jridu biex niproteġu dawn id-dati, dawn id-data. U u tant li stati membri singoli edin jahdu negozjati ma stati membri terzi li ma nafux xej fuqom. Aħna ma nafux tip ta' standards ta' sigurezza qed jiġu użati jekk m'hemmx duplikati fi trasferiment ta' data jew jekk hemmx data illi qed jiġu motija. Eh, u dan ma nistax naċċettaw fuq livell tal-Unjoni Ewropea. ma hemm ħaġa l-istati membri eh, forsi ma, ma, ma jikonsidrawx bizzejda, jekk hemm stat membri jagħmel negozjati ma stat terz, eh, kif jista dan l-istat membri jgarantix li kun jista' umbat jinnegozja. Jista, jista jgħamil b'mod illi eh, jibat jibat eh, id-dejta li rigwardaw dawk ċittadini biss. Eh, Fil-Unjoni Ewropea hemm data banks illi hemm data fuq kull ċittadin u ħafna mm, stati membri jistgħu jċejdu din id-data u jibatuhom postijiet oħra Issa meta wieħed jinnegozja eh, biex eh, eh, jibad din id-dejta f'pajis terzi, dana mhuwiex propju l-valur miżjut li ridet l-Unjoni Ewropea. Dana mhuwiex dan il-valur miżjut li ħana tajna l-Unjoni Ewropea l-istituzzjonijiet kollha għandhom japplikaw dawn il-prinċipi u għandhom kollha jirrispettaw dawn ir-regoli. Il-ħarsin tad dejta huwa dmir Ewropew u rridu kollha nirrispettaw dan il-prinċipju fuq il-livell Ewropew. Irridu nagħmlu b'mod li eh, l-inqas numru possibbli ta' dejta jiġi mibgħut, jiġi trasmess. U dan għandu jisir eh, b'mod bilaterali. Grazzi. Eh, Sur Tavares għal 3 minuti. Grazzi, President, kollegi. F'din l sena aħna tkellimna aktar minn darba waħda. Ħafna soġġetti li għandhom xi jasmu mal-ħarsin ta' data eh, Ewropew. Ewropej. Issa biex nirgarantixxu s-sigurtà fiżika eh, tal-ċittadini li jitiru, irridu anki eh, inċendu fuq is-sikurtà tad-dejta ta' ċittadini Ewropej. Dana huwa skambju li għandu impatt politiku u legali għal daqstant il-Parlament tagħna Mm, hemm bżonn ikun mar ikun jaf eh, qabel kien hemm Swift u issa il-PNR aħna mm, però wieħed irid jibni minn isfel għal fuq eh, mhux minn fuq għal isfel irridu naraw x'inhija il-ħsieb ġenerali mbagħad napplikaw għal suġġetti kollha l-iskambji mal-Stati Uniti, ma' Ċina, mal-Saudi Arabia, mal-, eh, -Saudi Arabia, mal mal-Korea, ecc. E, issa, li wieħed jaħdem dan il-mod parzjali e wassalna għal stampa ehm, mhux ċara u l-Parlament rrid jagħti sens għal din il-stampa. U hawnhekk irridu nagħmlu l-kontra. Is-sitwazzjoni e, e, ħażina u hemm stati membri li għandhom negozjati bilaterali miftuħin ma l-Istati Uniti Eh, memorandum of understanding fuq dak li għandu xjaqsam mal-iskambju ta' data. Jiena nixtieq li jkun ċar. Jiena mhux qed nilmenta biss fuq l-Istati Uniti. Eh, huwa msieħeb eh, tagħna u hemm ħafna affarijiet li namiraw fihom u għandha prinċipji komuni magħhom. Però l-Istati membri jippermettu b'xi mod illi jagħmlu ħsara għal eh, negozjat ġenerali tal-Istati Ewropea. Din hija nuqqas ta' lealtà eh, jimmina l-ftehim ma l-Istati Uniti u anki jimina l-ftehim interistituzjonali tal-Unjoni Ewropea. U ma jipermettinix naslu għal Eh, ftejm ġenerali eh, dan din hija attitudni illi twassal għal effetti eh, illi ma nistawx nimmaġinaw minn qabel. Jekk l-Istati Uniti jaftiem ma' pajis membri, l-Istati Uniti wara jistaw jinnegozjaw anki mal-kumpanija aeri individuali data personalitana. Flok ma jkun ftejm ġenerali. Hemm xi ħadd li jrid xi ħadd irid iqum jgħid le, u jrid jgħid le, aħna għandna protezzjoni tad-data fl-Unjoni Ewropea. L-Istati Uniti irridu jkunu jafu illi aħna għanna e, il-possibilità u l-Parlament Ewropew mhux qed jibża e, juża l-prerogativi tiegħu. Jista jitlob interim, jista jibat lura ftehim illi ma jirrispettax il-ħarsin tad dejta u kontinuità tad dejta Grazzi. U kiju salbek jatri l Onorevoli Albert ta' tliet minuti. Iva, grazzi da' sew, President. Signori, Kommissarju. Jena nishtiq nħedġitkom biex din il-mistoqsija neħdu bis-serjetà. Din hija kwistjoni marbuta mal-prinċipju. Salima limitu jagħmel sens li jkollna dispożizzjonijiet ta' protezzjoni ta' data kif għadu kemm intqal. Jek, fl-istess waqt minn wara darna aħna bħala Parlament Ewropew, minn wara dar il-Parlament Nazzjonali wkoll jista' jkun qed jiġu negozjati f'temmiet li jkompromettu dawn l-standards. Kooperazzjoni ta' sigurtà transatlantika u l-kooperazzjoni transatlantika in ġenerali hija importanti. Aħna rridu noħolqu qasam ta' ġustizzja u sigurtà iżda dan ma jfissirx li l-implementazzjoni u l-interessi ta' sigurtà jinkisbu imma drittijiet fundamentali individwali jiġu injorati u dan japplika wkoll għall protezzjoni tad dejta tal kooperazzjoni internazzjonali. Aħna bħala Parlament edni għabitċar illi huwa importanti illi dawn il-miżuri, data tal-PNR illi tinata jew anke l-aċċess għal data ta' Swift, huwa importanti li dawn il-miżuri ikollhom standards ta' protezzjoni tad data li jiġu applikati. Iżda dan ġinjurat, il-Parlament għamilha ċara li jridu kunem hemm standards ġenerali li jridu jiġu applikati fl-Unjoni Ewropea u jridu jinqablu mal-Istati Uniti. Jiena kont rapporter għal ftajim għafas bil unjoni Ewropea u l-Istati Uniti kolli ngħid illi dan ma jipplikax biss għal ftehimiet tal-Unjoni Ewropea manka għal ftehimiet tal-Istati Membri. Aħna ninsabu f'qasam ta' kompetenzi komuni hawnhekk u għalhekk qed naraw illi hemm bilaterali illi qed isiru mill istati Membri mal-Stati Uniti din hija tajba sakemm ma jitnaqsux il-livelli jew jiġu kompromessi livell ta' sigurtà. Aħna rridu nżommu ma' liġi attwali fil- Trattat tal-Lisbona m'hemmx biss il-Parlament Ewropew li jitratta dan is-suġġett imma qafas legali li jgħid illi f'kompetenza komuni jekk hemm regoli fuq livell tal-Unjoni, pereżempju għadejta tal-PNR. L-istati membri m'għandhomx jagħmlu f'temmit tagħhom mal-Istati Uniti. Għaliex dan jikkomprometti n-negozjati tagħna, pożizzjoni tan negozjati tagħna dwar protezzjoni tad-dejta u għalhekk nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni Ewropea biex tintervjeni fl-Istati Membri u tagħmilha biċ-ċar illi dawn in-negozjati rridu jitwaffqu li l-bażi legali tittiġi iċċarata. Għazin jgħammex jgħam trattat tal-Lisbon aħna rridu naġiexu bleħen wieħed fin-negozjati tagħna bħala Unjoni Ewropea u jiena naħseb li proposta tal-Kummissjoni, proposti tal-Kummissjoni huma proposti tajbin. Iżda dan il-prinċipju ċar irdu nżommu miegħu, irdu negozjaw bleħen wieħed u mhux ikonna negozjati ġodda fuq livell bilaterali. Grazzi tassew, Nervoli Albert. Issa fisem il-Kommissjoni l-Onervoli Damanaki. Iva, grazzi, President. Jiena nixtieq għal l-ewwel darba ngħid il-Kummissjoni għandha l-istess sensittività fil-protezzjoni tal-dejta taċ-ċittadini. Mill-bidu net nixtieq nitkellem dwar din kwistjoni naħseb li intom tafu li mhix kwistjoni ġdida. Fawissu tal-2007 l-Istati Unitu, l-Istati Uniti modernizzaw il-Visa Waiver Program billi żiedu ċertu kondizzjonijiet illi kienu ser jisaxħu s-sigurta. Dawn il-kondizjonijiet jaffetwaw l-stati membri kollha kemm jekk huma jinsabu fil-waiver program ta' Stati Uniti u kemm jekk ma jinsabux. Biex pajjiż jidħol jew ikompli jkun parti mill-Visa Waiver Program huwa jrid jaqbel biex jikopera mill-Istati Uniti fuq kwistjonijiet ta' nfurzar tal liġi. Hekk jinsabu l-affarijiet. Mod partikolari huma jridu jagħmlu skambi ta' informazzjoni rigward tal-liġi. Din il-liġi l-ġdida waslet biex l-Unjoni Ewropea ikolla dan l-approċċ li semma. Il-negozjati bdew bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fir rigward ta' ċertu kondizzjonijiet marbuta mal-aċċess għal Visa Waiver Program tal-Istati Uniti illi jaqgħu dan jaqa' taħt kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Li trek trattat sigurtà tal-dokumenti tal-ivvjaġġar u sigurtà tal-aeroporti. Dawn il-kwistjonijiet jaqgħu taħt il-kompetenza tagħna. Trek bilaterali li jeżisti bil istati Uniti u l-Istati membri individwali ġi użat biex jissodisfa rekwiżiti tal-Istati Uniti għal kooperazzjoni. Dan kien marbut ma' inizjattivi biex ġimġilet terrorizmu u l-iskambi ta' informazzjoni. għal istati membri li ma' jinsabux dan il-program tal-deroga tal-viza. U ma jridu jagħmlu f'temmiet ta' dan it-tip biex ikunu pajjiż imsieħeb fil-Visa Waiver Program. Stati membri li diġà jinsabu f'dan il-programm negozjati jisiru fi stadju ieħor u għalhekk jom huwa aktar faċli skont informazzjoni li l-Kummissjoni ġabret mill-Istati membri dan u l-unika mod kif aħna nistgħu ndirissaw din il-kwistjoni tmien stati membri iffirmaw memoranda ta' ftehim mal-Istati Uniti. Huma qalu illi huma jaqblu biex ikoperaw mal-Istati Uniti fuq kwistjonijiet bħal dawn dawn huma Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Greċja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta u is-Slovakkja. Dan il-mod dawn it tmien stati membri setaw jissieħbu fil-Visa Waiver Program. U għalek u għamlu jek wara kollox. Il-Kommissjoni tifhem illi il-memoranda ta' ftehim ma kellhomx lan illi fihom infushom ikunu il-bażi legali għall iskambju ta' dejta bejn l-Istati Uniti u l-Istati membri relevanti. Dawn qegħdin eh, jesprimu l-intenzjoni ta' żewġ naħat li kollhom arranġamenti speċifiċi biex ikunu jistgħu jamministraw l-iskambju ta' informazzjoni. Jiena nixtieq nisħaq l-informazzjoni dwar il-kontenut preċiż tal-memoranda ta' ftejji. Din l-informazzjoni tinżamm mill-Istati membri. Din tinkludi l-kategoriji ta' data li huma koperti minnhom. Għaldaqstant, jekk il-Parlament Ewropew irrid ifittex informazzjoni żejda addizzjonali huwa jrid ifittixha mingħand l-istat membru konċernat. Madankollu il-Kummissjoni u hawnhekk se nitkellem dwar responsabilità tagħna issa il-Kummissjoni żgurat illi l-Istati Uniti ma kien isser titlob arranġamenti bilaterali mal-istati membri dwar l-iskambju ta' informazzjoni marbuta mal-PNR minħabba illi d-dinja kwistjoni illi taqa taħt il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea skont il-ftemmit relevanti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u aħna hekk għamilna. Fl-aħħar net fin-negozjati kien hemm skambju ta' informazzjoni, skombju ta' ittri fej kien hemm ir-rekwiżiti li ġew sodisfatti marbuta ma' kwistjonijiet li jew taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. F'dan ir-rigward il-Kummissjoni żgurat li dan l-iskambju ta' etri illi saddej taħt negozjati ma kien ser jipprovdi aċċess għal databases tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew, Komissarju. Issa fisem gruppi politiċi l-onorevoli kwali 20 minuti. Grazzi tassew, Sur President kollegi komissarju. Jiena smajt it-tweġibit tagħkom. Kont xi ftit skantat għaliex il-Kummissjoni minna ħaqeda tgħidilna illi jekk aħna rridu aktar informazzjoni aħna rridu marru nħabtu l-bib tal-istati membri. L-unika mod kif dan nista' nifmu huwa li l-Kummissjoni tħoss illi eh, ma tistax tindaħal l-istati membri f'dan ir-rigward Bas smajna l-Komissjoni staqsit l-Istati Uniti biex ma tatix informazzjoni illi tista' tikkomprometti il-protezzjoni tad data Mhux aħjar il-Komissjoni titkellem ma l-Istati Membri u l-Gvernijiet jien dan ma stax nifmu. Forsi il-Komissjoni għandha attitudni mhux daqshekk serja hawnhekk. Aħna mħasmu dwar il-fatt illi l-Istati Uniti qed segwi politika ta' regolamentazzjoni individwali u ma qegħdin ma' mal istati membri għad detriment tal-approċċ Ewropew. Għaliex l-istituzzjoni ta' Ewropej qegħdin farfu responsabiltajiet tagħhom hawnhekk, dan ma jisaxħax il negozjati tagħna. F'dan il-qasam l-Ewropa trid titkellem bleħen wieħed aħna rridu niggarantixxu li f'temijiet bilaterali ma jwaslux għal aċċess għad databases U s-segretezza tan negozjati juru illi xi stati membri li ġew involuti laqas biss informaw l-Parlamenti Nazzjonali tagħhom. Għalhekk dawn huma raġunijiet illi jiġġustifikaw l-tħassib tagħna. U l-tweġiba li smajna minnaħa tal-Kummissjoni ma tikkonvinċinix biex aħna ma nibqawx imħasba. L-Onorevoli Molse għal minuta. Le, sur Alvaro. Għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Eh, li jadawnek eh, minn flok il-kollega taħħa u ħana vera napprezzaw eh, imma aħna t-nitkelmu fu bazi differenti mux għet nitkelmu fuq il-PNR, DNA, il-marki ta' swaba, data ta' records kriminali, umbat il-sistema prum li aħna waqqafna Għalek, eh, onestament, eh, minix jina nkwetat ħafna dwar dan nissu nsibu, nipruvaw nsibu mod kif ħansibu soluzzjoni, imma jina rrabjat li għal dar boħra il-kummissar, il-kummissjoni, il-kunsil, l-edim emmek u dimna u ma jistawx jammettu u huma eh, ma jistawx jgħidu li inti tista' tneħħi il-libertà li ma jkollokx viża. L-Istati Uniti għandhom dan id-dritt li jagħmluh dan għandkom intkom tkunu kurraġuzi bizzejt biex tajdu li Iva nixtiequ aħna dil-relazzjoni transatlantiku imma bħazwiċ din ir-relazzjoni għandha tkun bazata fuq ir-rispett konġunt. U aħna nistennew li l-Kummissjoni l-Kunsiljatu iktar attenzjoni lil dan. Grazzi ħafna Sur Mewz għal-minuta. President, meta il-kompromess Swift ġi negozjat dak li għalu li eh, kien għal mm, skopit ta' protezzjoni ta' data eh, kien eh, ma kienx minnu ingannawna kien għati għattu għajnejna bazzikament l-Istati Uniti mux interessati f'xi patti u f'tejmiet E, huma interessati fis-sovranità tagħhom fis-setta tagħhom għal xi sena mm, kien hemm xi trasferiment tad-data mill-banek meta aħna edna li e, data trid tiġi mħarsa xorta waħda l-Istati Uniti setgħu jkollhom aċċess għad data permess ta' xi xquq fil-ftejm issa wasal iż-żmien li aħna inwaqfu dan il-ħmar il-lejl tar-relazzjoni transatlantiku. Sur Strasse għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, Sinjuri xat li tkellem qabel għal li uh, Iva napprezzaw li eh, inti dawnek biex tamel starija ma naf li dan ma jaqax taħt il-mandat tijak l-istqarrija tal-Kummissjoni mhix waħda sodisfaċenti. Xi ħaġa ġara u jekk jogħġbok eh, trid tifhem l-affarijiet eh, li għaddejjin bħalissa gruppi differenti fid-dan il-Parlament li jixtiequ li jkollhom diskussjoni fit-tul U eh, dan is-suġġett diskutajnieh u diskutajna li il-Kummissjoni mhux qed taqdi r-rwol tagħha. L-istess ġara ma' bis-Swift. Aħna tkellimna wkoll dwar Esta li rridu nħallsu 14 dollaru u eh, smajna aħna kummenti dwar eh, diskussjonijiet fuq xi drittijiet li l-Amerikani għandhom u li l-Ewropej m'għandhomx imma rridu aħna nodu attenti hawnhekk. Aħna interessati li konna diskussjoni fit-tul fuq il-prinċipi irrid ikun hemm għarfien reċiproku imma e, m'għandux ikun hemm dan l-aċċess għad-data unilaterali dawn huwa prinċipi li għandhom jiġu imħarsa. Id-drittijiet ta' ċittadini għandhom jiġu imħarsa. ċittadini għandhom id-dritt li kunu jafu kif eh, tiġi użata din id-data, min eh, għandu dritt li jirċievi din id-data. Imma llum qed nisimgħu li bażikament il-Kummissjoni Eh, qed tigrava il-pożizzjoni ta' negozjati tagħha mal-Istati Uniti. Mhux qed tikkoordina l-affarijiet fuq il-level tal-Unjoni Ewropea mhux qed tinnegozja, mhux qed tajdilna meta l-affarijiet se jimdew, meta n-negozjati se jimdew, hekk f'daqqa waħda eh, fi żmien xar Swift eh, ġi konkluż. Imma aħna nixtieq nkunu nafu l-informazzjoni dwar dan. Se nibdew aħna l-proċedura catch di għaj, em tlet membri onorevoli li jixtiequ jitkellmu. Mela, inti tixti eh, tiġi kjarifika jew catch di għaj jgħid iċ-ċer. Signora Rojteva għal minuta. Grazie ħafna. Grazie ħafna sur President. Le, mux eh, dan possibli minar kooperazzjoni internazzjonali li inħarsu il- l-standards demokratiku fil-ftejmit bilaterali bejn l-Unjoni u l-Istati Uniti, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jisom iva qed jagħmlu progress u imma in-negozjati dawn qed jagħmlu progress fuq livell nazzjonali biss. smajna fuq trasparenza u fuq il-prinċipju demokratiku għat anka il-kampanja elettorali tal-Istati Uniti. Issa, jidher li xi dejta se tiġi trasmessa dejta fuq eh, passiġġieri li eh, jiġu minn pajjiżi demokratiċi dan eh, għandu jkun regolamentat. Grazzi ħafna ċer, grazzi ħafna kummissarju dwar id-dejta personali ta' ċittadini din kwistjoni sensattiva għal dak li nċaqsam ma' soċjetà ċivili kif ukoll id-drittijiet tal-bniedem it-trasferiment tad-dejta l-Istati Uniti dan ġi ġustifikat mill-istor forzi tagħna li nġildu kontra il-terrorizmu kif ukoll li nħarsu iċ-ċittadini ovvjament dan huwa għan nobli imma xi kultant jena ek e, nibda inħoss li ek biex e, najdu li et nidġildu kontra terrorizmu et aħna nikkompromettu il-libertajiet il ta' ċittadini tagħna jena konvinta iva li l-Istati Uniti l-allejat li ktar b'saħħtu imma l-Istati Uniti kienet jinnegozjaw fuq livell bilaterali u mhux mal-Unjoni u għalek aħna qed nissuspettaw l-Istati Uniti u dwar dawk il-pajjiżi li firmaw l-MOUs dawk ma kienux parti mill-programm ta' deroga u um, l-Unjoni mamlet xejn u jiena nemmen li fil-futur l-Unjoni trid tieħu iktar responsabilta viżavi l-Istati Uniti. Is-Sur Pasqa. Grazzi, ċem kummissarju, jena konvint li rridu aħna inkomplu nġildu kontra terrorizmu li għadu periklu għad-dinja ċivilizzata dwar id-dejta tal-passiġġiera eh, taħdin l-iskuża ta' kontraterrorizmu dawn l-affarijiet mhumiex koordinati l-Istati Uniti eh, dak il-pajjiż li l-iktar jiġbor id-dejta skont ftejmiet bilaterali kif ukoll ftejmiet mal-Unjoni Ewropea. Jiena nemmen li dan l-approċċ fuq żewġ binari m'għandux jiġi aċċettat iżjed il-ħarsien tad-dejta jrid jiġi regola b'tali mod li ma jpermettux li jkun hemm ksur ta' drittijiet tagħna bi proċeduri semi legali għalhekk fir-rigward l-Istati Uniti għandna nisqu fuq ir reċiproċità għandna naċċertaw li r regoli jkunu aċċettabbli għalina ġifiri l-Ewropej biex naċċertaw li jkun hemm trasferiment tad data Ewropej bil-regoli mm, li japplikaw fl-Ewropa. Grazzi ħafna Sinjora Movaj għal Sur Movaj għal Sinjura Movaj, ċeret jajt. Eżis kollegi Iva, eh, inti jekk trid intervjeni għal minuta din il-ħaġa ma taħdimx fl-aħħar minuta, jekk trid tipparteċipa tittolli idejk minn ħafna qabel. mela eċċezzjoni hawnhekk għax ma tantx nis fuq il-listi grazzi ħafna ċer eh, Iva ma jidirx li hawn ħafna interess jew eċitament eh, f'dan id-dibattitu għalhekk mhux se neħu żmien minn xi ħadd ieħor il-protezzjoni taż-dejta il-proċess jew kull proċedura li tikser l-interessi tal-ħarsin tad-data dan għandu jkun marbut ma' għan li nafu xinu u dan għandu jkollu l-abilta li um, li jinkiseb dan lan. Dwar dan lan Eh, u dwar it-trasferiment ta' data personali kif dan jista' jikseb dan lan Iġifiri fi klim ieħor kif ħajjużaw dan id-data, din id-data din għall ewwel mistoqsija tiegħi għal kummissjoni u mbagħad il-mistoqsija li jmiss il-għala dawn qed jużaw żewġ livelli differenti ta' skrutinju, iġifiri livell għall-Istati membri il-qodma u dawk il-ġodda inkluż pajjiżi l-Ungarija. Il-għala iċ-ċittadin Ungaris huwa iktar perikolus għal dak li għandu xaqsam ma' terrorizmu mill-ċittadini l-oħra tal-istati membri l-qodma dawn l-affarijiet ħarġu waqt il-negozjati. Din se tkun kwistjoni fil-futur. Grazzi ħafna, Signora Intervelt. Mela nixtieq jiena kjarifika fuq żewġ punti. Jiena kont sorpriża meta smajt il-Kummissjoni tajt li l-kwistjoni tal-programm ta' derogi għal viżi taffettwa biss dawn l-Istati Membri. Jiena naħseb dak li qed imma fl-2007 inizjalment il-Kummissjoni Ewropea qalet li kellha kompetenza esklusiva u eventwalment imbagħad tella ċedi kompetenza lill-Istati Membri. Mela, l-Kummissjoni Ewropea bidlet femta fuq il-kompetenzi tagħha mbagħad tieni punt ta' kjarifika Sinjura Kummissarju inti qed tgħid li m'hemmx referenza fil-MOUs a trasferiment ta' data PNR. Ma' Sinjura Kommissarju, jiena nasista kopja ta' MOU, kopja li semmi l-PNR. Iġifiri dan et juri li l-Kommissjoni stess laqasi ma taf l-affarijiet li għaddejjin u issa se natik kjarifika, Sinjura Kommissarju. Dan il-Parlament id-deċida li posponi il-vot fuq żewġ fremiet tal-PNR għax aħna ħassejna li nistgħu nabdaw il-Kummissjoni tkun responsabli pala istituzzjoni Ewropea kif aħna responsabli pala l-Parlament. Imma jiena ma naħsibx li l-Komissjoni li jisħoq illa dan il-fiduċa. Il Grazzi. Εκ μέρους της Επιτροπής, η κυρία Δαμανάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. I cannot accept. Uh, first I would like to say that... Grazie, Hafna. Dinja diskussjoni interessanta nixtieqkom li intom tifhmu li jiena eddaw biex nispjegalkom l-affarijiet imma ma nistax jiena naċċetta l-kritika l-fatt li intom qed tgħidu li l-Kummissjoni ma jimpultajx mid-dejta ta' ċittadini tagħha laqqas naċċetta li nqedaw biex insaħħan s siġġu u fil-post tal-kollega tiegħi aħna fil-Kommissjoni kollha nafu x'qiegħed jiġri u nista' ngħidilkom li aħna nafu x'qed jiġri bil-dejta ta' ċittadini, issa hija niġu għas-sostanza il-Trattat tal-Lisbona, kif se nirrispettaw, x'tipproponu tom ninjoraw il-Kunsill? Jina bħafna faċilta intom għettu li intom tridu li nitkellmu vuċi waħda fl-Ewropa. Jiena naqbel ma da, u koll nixtieq li nagħmlu dan imma x'tippreferu kieku li l-Kummissjoni tinjora il-Kunsill kompletament. Jien nixtieq ngħidilkom meta wieħed jiġi jitkellem fuq il-fattisa mhux fuq il-klim fieraħ biss ngħidu li l-Kunsill diġa' saqsejni ħahna. E Min innan nsaqsu minn Mejju li għadda l konsil li l-qafas għal-futur tal-Unjoni u l-Stati Uniti jekk dan il-qafas jirreferi wkoll għad-data personali għandu jappli japplika wkoll għad-data tal-Istati Membri Dan diġa minniħ, dak kollu l-edin tejdu għawnek, dan minniħ aħna. U jekk jisir jintħalaq ftejm, se nitlu għal dan l-impen. Imma għalissa istadna ma l-ħaqnix bil mal-konsil. Għalek, xtiet triduni namel li li nejdu l-istati membri eh, li ma nistawx naslu? Iva, qed nifhem li din hija l-proposta tagħkom u jiena risposta tiegħi hija sempliċi. Hemm bżonn nirrispettaw ukoll it-Trattat ta' Lisbona. Dak li nista' ngħid jien fuq l-affarijiet l-oħra jiena naħseb li huma interessanti fuq din id-database u anki id-database ta' Prum. X'nista' ngħid fuq dan? Forsi l-istati membri jekk għandhom l-MOUs u anki forsi xi ftehim fuq livell bilaterali jistgħu jagħtu id-data ta' ċittadini tagħhom biss ma jistawx jagħtu id-data li tinsa fil-bażi ta' prum jew bażi Ewropea. Kont ċara fuq dan. Aħna tlabna wkoll l-Istati Uniti batna li tri inna ninnegozjaw dwar dan kollu. Di il-ftejn bilaterali ma jistaw qatt jitkellmu dwar il-PNR u d-data mit tal-PNR dan ma jfissirx l-istati membri ħadd mu se jżommhom li jarranġaw l-affarijiet mal-Istati Uniti, imma din hija il-pożizzjoni tal-Kommissjoni. Anki jekk e, e, jiena nifhem x'qed tippruvaw tgħidu intom x'inhu tħassib tagħkom, imma l-ewwel pass huwa li ninegozjaw bl-aħjar mod mal-Istati Uniti nippruvaw ukoll konna forsi xi regoli li jorbtu dan l-istati membri fuq dan il-ftejju. Dan huwa l-uniku mezz li aħna naslu fej rridu naslu. Dan huwa l-mod li nistgħu nagħmlu l-affarijiet bih. Palissa qegħdin ninnegozjaw mal-Istati Uniti u nippruvaw ikonna ftehim li jorbot lill istati membri aħna ipprovajna eh, għamilna l-almu kollu tagħna, jiġifieri data track, hemm iktar proposti dejjem jiġifieri skont il-qafas legali li rridu nirrispettaw. Jiena hawn qiegħda, hekk għandkom xi idea toħra qegħdu għomli. Imma jekk m'għandkom xi idea ġodda tridu tifmu wkoll li aħna wkoll irridu noqogħdu attenti ħafna fuq id-dejta taċ-ċittadini għax irridu nipproteġuhom. Fl-istess ħin irridu nirrispettaw l-istati membri ġifir il-Kunsill. Għalek din il-kwistjoni għaddejja aħna tu kas il-tassib kollu ta'kom, jien ħan iprova nikkonsidra kollox u nerġa immor il-Kummissjoni tixtixbaq għala tamel terġa tmur il-Kunsill u tipprova twaqqaf ma tistax twaqqaf lill stati membri milli jagħmlu ftejm fuq livell bilaterali, ma tista' teġġiġhom biex ninaqdu ninnegozjaw flimkien. Grazzi ħafna. Sinjura Kommissarju, peress li jina antis ma dan is-suġġett, permetti li ngħidlek mm, insosni li kważi kull, eh, kull grupp politiku hawnhekk esprima l-opinjoni tiegħi u nafu li jem il-ftejm tal-PNR li qed jiġi negozjat huwa importanti ħafna l-Parlament tagħna li l-Kummissjoni dan is-suġġett tieħdu b'serjetà kbira. U ma narawx li kun qegħdin nagħmlu l-affarijiet sparpaljati ma kon qed negozjaw il-ftejm tal-Swift aħna eh, rajna dan l-aħħar li l-affarijiet mhumiex ċari u ma ta' riskju kbir. Ġifieri, jekk stat membru jagħti lill-pajjiż terz l-informazzjoni tkun qed jgħaddi fil-informazzjoni eh, ta' Schengen f'xi eh, database Ewropea, jista' jkun li dan il-stat membru jiġbor id-data kollha ta' Schengen, jiġifieri ma jihdux minn Schengen imma jkun qed jieħdu minn l-istati membru individwali. Għalhekk dak li qed inti kellek raġun, inti tisħafu l fatt li eh, rridu nkomplu ninnegozjaw fuq la ta' komunità. Ma fl-istess ħin nixtieq jiena nagħmel appell biex dan isir bl-aħjar mod. Skużani, trid terġa' tintervjeni għaliex le? Jena naqbel miegħek tgħid il-Sinjura Kommissarju li rridu nikkonsidraw kollox u naqbel miegħek li hemm xi qed ħafna punti li għadhom ħażbuna dan kont sinċira rtu mill-bidu net u rridkom tifmuni imma fil-Kummissjoni stess qegħdin nippruvaw insibu modi legali li jirrispettaw trattati imma li jippermettulna nimxu l-qudiem din il-problema ġifri nipproteġu d-dejta imma naraw li nisolvu l-affarijiet fuq livell ta' komunità. Imma mhuwiex l-unika mezz li għandna a dispożizzjoni għalhekk hekk joġobkom dak kollu li jett żomm uħuq ma jmejkom iġifieri li jien qed nikkunsidra wkoll kollox u jiena sejt il-kunsill biex jintrabat maħna, jekk aħna jnexxilna niproteġu verament il-data u jkonna bażi għalina. Aħna tlabna il-Kunsil li jintrabat ukoll maħna. L-unika mod li nisaw immexxu l-qudiem. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa immorru l-punt li jmiss fuq l-agenda iġifiri se nitkellmu il rapport ta' is-sur